liebe kolleginnen und kollegen Kollege, signori kieġobkom ħudu postkom nixtiequ nibdew billi nurukom video qasir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kollegi, signori. What onur, għalija. Li nati il-premju ta' din is-sena, premju Sakharov, li Raif Badawi kolli ngħidilkom li hu mhuwiex eh, prezenti maħna, ma jistax ikun preżenti maħna, kien ġie kondannat l 10 snin fil-ħabs u elf ehm, daqa ta' swat. Issa jinsab f'iżolament ġewwa l-ħabs u ma jiskun hawnhekk biex jirċievi il-premju Sakharov u għan-nifsu. Issa, huwa ta' onur u ta' pjaċir li nilqa' hawnhekk lil l-mara tiegħu li għatant għalbina. Eh, ġiet hawnhekk biex tieħu l-premju fismu. Montalin, vielen gästen die heute uns die ehre geben dieser hawn ħafna mistiedna li ġew hawnhekk um, għal din iċ-ċerimonja tal-2015 u fisem il-korp diplomatiku fosthom żewġ um, mistiedna nixtieq nilqagħhom naqbel ma' sinjura Haider li se nindirizza li larga xarara u il-Fondazzjoni Nimtov u il-Sinjura Nirista rappresentanti u koll tal-moviment ta' pozizjoni tal-Venezuela. Dawn huma gruppi li u koll kienu fil-kompetizjoni għal dan il-premju u jiena nishtiq nadilam dan il messagġ Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie bei uns sind. Durch Sie, Frau Haider, möchten wir. Grazie, Hafna. Signori, issa, Signora Haidar, nishti insemmi din il-ġlieda koraġġuża li il raġel tiegħek beda u qed jagħmel. Signora Haidar, personalment jiena nixtieq ngħid lill-familja tiegħek u l-tfal u l-ħbieb li inti ġibt ruħek b'mod dinjetuż u kuraġus biex tipprova eh, iġġib lura eh, l-raġel tiegħek. Għandek tlet titfal ta' 12, 11 u 8 snin li qegħdin jistennew li l-missierhom jiġi lura d-dar. Jiena nixtieq nuri s-solidarjetà ta' din il-kamra miegħek. Inti kellek titlaq fil-Kanada taħrab lejn il-Kanada flimkien ma' wliedek minħabba it-teddit ta' li għamlulek fuq high-tech. Eh, waqt li int kont qed tiġġielet għal-raġel tijak biex jiġi liberat, meta inti kontet tiħ eh, eh, vuċi għalix u kien ma setax jitkellem. Fisem il-parlament nitlob li re Salman biex jeħles l-sur Badawi u jippermettilu li jmur lura għant il-familja tiegħu. Trotz eines hohen Risikos bemüht sich Raif Badawi als Blogger tapfer minħabba minkejja riski kbar, Raif Badawi bħala blogger huwa appoġġa bikburija l-libertà tal-kelma, promovija u kull ma kienet jagħmlu kien sempliċement jeżerċita dritt li għandu għal libertà tal-kelma. Huwa kien qed jimla dan in-nuqqas dan il-vojt li hemm f'pajjiż fejn eh, m'hemmx libertà tal-istampa ma jistawx in-nies jitkellmu b'mod liberu u Rajf Badawi tkellem dwar dan id-dritt eh, tal-bnied li għandu l-bniedem li jitkellem eh, dak u jgħid dak li jixtieq f'pajjiż u f'soċjetà fejn l-idejat ta' u l-ħsibijiet ta' ħaddieħor għandhom jiġu mitkellma. Huwa kellu ktieb ta' ħsibijiet eh, tiegħu u fejn qal li jrid jagħti iktar informazzjoni lis soċjetà jrid ineħħi dawn il-ħitan eh, li jiċċirkondaw l-injoranza. U jrid idaħħal eh, l-idea ta' ta' mistoqsijiet ġewwa ġewwa pajjiżu, il-libertà li taħseb li tixtieq dwar it-twemmin, il-protezzjoni tan-nisa tal-minoranzi u id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini fejn kull individwu jista' jkollu dawk id-drittijiet eh, garantiti. U b'dan il-mod fl-2006 Raif Badawi għamel il-forum eh, liberu ta', Saudi eh, u sit eh, fuq l-internet li jitlob għal forum ta' diskussjoni libera. Sentejn wara il-gvern ġelu jala dan il-forum, iżda u maċedix. Anzi, bil-kontra. U għagġilura forum iħor tal-internet il-Saudi Free Liberals Network u dan kellu 10.000 membru li kienu jiddiskutu l-politika u meta l-ekim sejħa rebija arbija uh, waslet kien hemm dibattitu uh, interessanti uh, fuq dan il-forum u l-eluq ta' dan il-forum kien uh, telfa ta' kbira tal-espressjoni u tal-libertà tal-espressjoni ġewwa pajjiżu. U ġi arrestat irċiva l-ewwel 50 daqqa ta' frosta u d-diem mm, grupp ta' nies. Umbat dan is-swat bil-frosta għajjem għa kbira eh, madwar id-dinja kien hemm ħafna li kundannaw daw l-avvenimenti. Wara id deterjerazzjoni tal-tasaħtu um, ehm, li għadajfa ħafna il-daqiet eh, l-oħrajn bil-frosta ġew posposti. Rajf Badawi huwa mm, persuna ta' li jispira lil ħafna nies eh, fir rigward ta' dawn is-sitwazzjonijiet kemm ġewwa f'pajjiżu fir-reġjun tiegħu madwar id-dinja huwa minnu li Rajf Badawi mhuwiex waħdu f'din il-ġlieda. Il ehm, l-avukat tiegħu Balita Buakir ta' 36 sena eh, ġi eh, eh, kundannat l 15 sena ħabs tal-li iġġiela ta' drittijiet tal-bniedem u tal-li ikkondanna l-abużi ta' drittijiet tal-bniedem. Dr. Abdul Kabur li kien responsabli għal dawn eh, drittijiet ta' ħafna ċittadini ġi sentenzjat għal 8 snin fil-ħabs u projbit li jisifra għal 10 snin. Persuna oħra ftit ilu poeta ġi kundannat minħabba li kim sejħa apostasi u ikkundannat għal mewt. Però l-proċess ma kienx, fil-qorti ma kienx wieħed adegwat. Is-sur Nimer, 21 sena, għas eh, kien lan għasala 18 sena meta ġie arrestat kienet jitlob għal drittijiet ugwali fil-Arabja Sawdita u ġie wkoll ikkundannat għal mewt. Billi jiġi msallab. Aħna xxokjati b'dawn ir-rapporti li dawn is-sentenzi ser isiru ser um, iseħħu fil-ġranet li ġejjin. Dak li aħna għamilna għal Raif Badawi, aħna għanna rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li titlob li l-autoritajiet tal-Arabja Sawdita u um, ehm, namel dan fisimna il-koll u għetnerġan nerġan nirrepeti il-lum. il lum ippermettu l sur Mohammed al-Nimra li jiġi rilasċat meħlus is-sospendu is-sentenza u, u li ma jiġix um, um, um, maqtul imsallab. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Fälle sind nur einige von vielen. Iżda, kollegi, dawn huma biss ftit minn ftit kazijiet li Eh, fetwaw lil mm, priġunieri politiċi. Aħna qed tolbu lill awtoritajiet tal-Arabja Sawdita biex din l-oppressjoni sistematika ta' dawn in-nies eh, li huma ma jaqblux magħhom għandhom jifqu. Eh, huma jridu jżommu ma' dawk li huma rratifikaw permezz tal-ftehmiet internazzjonali bħal pereżempju eh, il-proibizzjoni fuq it-tortura, id-drittijiet ta' tfal, diskriminazzjoni kontra n-nisa daw kollha kienu rratifikati mill-Arabja Sawdita. L-komunità internazzjonali u l-awtorità tal-Arabja Sawdita għandhom ċertu drittijiet li ikollhom iktar uh, talbiet poġġija fuqhom minħabba li l-pajjiż huwa membru tal-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem u eh, ta' min jgħid li din is-sitwazzjoni kera ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ma taqbilx ma' responsabilitajiet li l-istess pajjiż iffirma għalihom fil-Kunsill ta' drittijiet tal-bniedem tal-ġnus Maquda. Din is-sena saru membri, però xorta waħda 150 persuna nqatlu minkejja li huma membri ta' dan il-Kunsill. Hemm ħafna nies eh, li qegħdin jużaw il-medja soċjali, is-social media u hemm eluf ta' websites li ġew blokkati u iktar gravi minn hekk dawk in-nies li jużaw l-internet għal possibilità ta' social media u li esprimu l-sibijiet tagħhom qegħdin jiġu eh, kastigati b'mod aħrax ħafna. Aħna lest li konna dialogu fuq id-drittijiet tal-niedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Arabja Sawdita fuq livell parlamentari u dan jaf jikkontribwixxi biex intejbu situazzjoni biex nipromovu eh, bil reċiplaku u naslu għal iktar riformi. Bla ebda dubju kien hemm żviluppi pożittivi, kien hemm ukoll assoċjazzjonijiet privati eh, li impenjaw ruħom bisjieħ u hemm ukoll aċċess għas soċjetajiet ċivili ċertu progress dwar id-dritt fuq eh, tan-nisa fl-elezzjonijiet, iżda xorta waħda il-pajjiż għadu il-bot ħafna minn ugwaljanza u aħna nappoġġaw l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Aħna nopponu fuq tip ta' diskriminazzjoni li tolbi l arabi Sawdita biex din iż-żomm mal-impenji tagħha u sikura li s-sistema fejn l-irġiel jieħdu preċedenza fuq in-nisa għandha tieqaf darba l-dejjem, tispiċċa darba l-dejjem dan mhuwiex mod ta' kif nimxu fil-21 seklu. sehr geehrte frau haidar meine damen und herren liebe kolleginnen und kollegen liebe gäste! kein terror auch kein menschen Signora Haider, l-ebda forma ta' terrur jew ta' kastik illi ser ittellef miġlieda tagħna għad-drittijiet tal-miedem u laqqas lebda argument ta' sigurtà u lebda ebda eh, ftejim dwar armamenti, lebda ebda eh, kummerċ ta' żejt m'għandu jwaqafna minn dan. Raif Badawi għal ek u għal illi il-ħelsin tal-espressjoni hija l-arja ta' ħassib fl-istess ħin huwa wkoll il-karburant illi ikebbes il-nar tal-idea tiegħu. Allura, sinjuri, huwa unur għalija illi nati il-Premju Sakharov għal Helsin tal-espressjoni 2015 lil Raif Badawi. U nittama li fil-futur mandumux inkunu nistaw nilqaw hawnhekk f'din il-plenarja. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان أشكركم على حضوركم Grazie ħafna, Signori, Sur President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-li edina għek il-lum u għal senar Għalija huwa onur illi inkun għek f'dan l-emiċiklu. Naturalment, kien ikun tajjeb kiku raġelti jessa tajċivi dan il-premju personalment. Iżda, jekk eh, tippermettuli ser nitlobkom illi namlu minuta silenzju biex nonoraw lil dawk illi tilfu ħajjithom fi Franza u anka f'postijiet oħra. Ir-raġel tiegħi jixtieq inni namlu minuta silenzju f'unur tagħhom.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 nindirizza mod koraġġuż ir-rappreżentanti tal-pajjiżi Ewropej biex ngħid kemm gburija tar raġel tiegħi u gburija li qiegħda hawnhekk wieħed mill-ikbar postijiet li jirrappreżenta il-demokrazija. Ir-raġel tiegħi kiteb illi il-libertà tal-espressjoni hija bħall-arja. U dak kollha li jaħsbu għandhom bżonn l-arja, eh, il-ħsieb huwa il-karburant li ġenna Eh, naħsbu. U ħafna pajjiżi mxew l-qoddim grazzi għal ħassiba tagħhom, grazzi għall idejat li kellhom. U dak illi wassalhom għal prosperità, għal progress u għal ċivilizzazzjoni. Il-komunità internazzjonali u assoċjazzjonijiet ta' ġuristi Eh, sejħu għal libertà tal-espressjoni dawn jemnu illi libertà tal-espressjoni huwa dritt fundamentali jekk inti bniedem għandek id-dritt illi taħseb dak li tixtieq u li temmen dak li tixtieq. Illi taħseb, top, tobot, li tkun liberali, li tkun islamist, li tkun li trid. persuna intellettuali f'pajjiż qarbi dejjem kellu eh, joqgħod idur mal lewża u ma jistax jgħaddi messaġġ dirett għaliex messaġġ sempliċi u ċar huwa konsidrat bħala ehm, blasfemja. Dik hija l-ideoloġija ta' ċertu pajjiżi Arab. Soċjetajiet Arab spiss Eh, jaħsbu illi il-ħsib liberali huwa sinjal ta' deterjorament. Iżda ovvjament mhux hekk il-każ. Ħassiba fid-dinja qarbija jaħdmu, ikollhom jaħdmu b'mod mhux naturali għaliex ma jistawx jesprimu l nfushom kif iridu anka jekk eh, għandhom ċertu ħsibijiet illi morru kontra t-tendenza, ċertu ħsibijiet reliġjużi. Is-soċjetà għandha tkun waħda miftuħa, waħda tolleranti u d-dim idejat u ħsibijiet differenti. Soċjetà għandha bżonn tisma' l-opinjonijiet ta' ċittadini kollha tagħha anka dawk illi qegħdin jikkritikawha b'mod kostruttiv. Dak huwa il-pedament ta' dialogu kostruttiv illi mbagħad jippermetti lis-soċjetà u lill ħsieb li jkompli jfjorixxi. Jekk tħarsu lejn id-dinja l-bija tindunaw illi palissa is-soċjetà qiegħda taħt il-madmat tal-reġim teokratiku. F'dawn is-soċjetajiet, ċittadini ma li eħli friba rashom u jaċċettaw dak kollu li jgħidulhom il-mexxejja reliġjużi. Din hija s-sistema li jamponuta fuqhom iridu sempliċiment ibaxxu rashom. Illum eh, n-nis għadin eh, hemm ċertu kompetizzjoni biex jaraw min jista' joħroġ bliżjed fatwa tajba u dan kollu ta' teddida għal eh, libertà tal-ħsieb. Bekk qed naraw eżodu sħiħ ta' ħassiba dan il-grupp ta' nies illi qed ifittxu ambjent illi intellettwalment huwa iżjed liberali. Sinjuri, ir-raġel tiegħi qal illi il-mexxejja reliġjużi qed jippruvaw ibbeżżaw lil ħassiba. Għaliex dawn il-ħassiba qegħdin eh, juru l-ignoranza u l-kideb illi il-mexxejja qegħdin jitimgħu lis-soċjetà ċittadin eh, anzi huwa il-raġel tiegħi ilu l-ħabs mill-2012 ġi eh, ikkundannat bli ċaħat ir reġjon tiegħu u oriġinarjament kien ikkundannat għal mewt. Iżda issa u għandu 10 snin il-ħabs, elf il-daqqa ta' frosta u multa ta' 3000. Eh, dawn id-daqqiet ta' frosta ser jingħataw 50 il-daqqa kull nar ta' ġimgħa wara il-talb. Huwa ġi kol ukoll milli jivvjaġġa u milli jkellem il-mezzi tax xandira l-10 snin anka wara li joħroġ mill-ħabs. Ir-raġel tiegħi mhuwiex xi kriminal, mhuwiex stupratur, huwa sempliċement ħassib liberali. X'tip ta' reat għamel dan? reat li għamil kien illi ħaseb b'mod differenti f'pajjiż fejn hemm tip taħsib wieħed biss li jista' jiġi aċċettat. Eh, raġel tiegħi mhux traffikant ta' drogi, mhuwiex xi kriminali u m'għamel xejn biex ikun ħaqqu sentenza kifra bħal din. Ir-raġel tiegħi sempliċement qal x'inhi l-opinjoni tiegħu u kitibhom u qed joħlom b'dinja aħjar huwa jixtieq li konna dinja fejn kulħadd jista' jaħseb u jgħid dak illi jaħseb. Huwa tkellem moċar u kien dan illi eh, wassal ar-rabja tal-mexxejja reliġjużi mhux biss fl-Arabja Sawdija iżda fil-bqija tad-dinja arbija. Ir-raġel tiegħi huwa biss ħassib paċifiku huwa ma rridx jibqa' parti mill-merħla illi timxi mal-idejat antiki tal-mexxejja reliġjużi u li jobdu il-liġijiet riġidi tagħhom, il-raġel tiegħi kien koraġġuż tkellem kontra l-awtoritarjanizmu u il-politika barbarika illi eh, jimplementaw ċertu mexxejja reliġjużi. U huma xamlu huma ikkondannawh għal dawn il ħamsin daqqa ta' frosta kull ġimgħa illi jena tawlilu li diġa għandu diġa saħħa eh, statta saħħa dajfa. Fil-Kanada u f'pajjiżi oħra, issa hemm numru ta' nies illi qegħdin jgħidu jiena rajif għandhom dan l-slogan u dan il-premju illi qed jingħata illum ifisser moment storiku. Dana juri kuraċ minnaħa ta'kom, sur President u ta' tal-Parlament. Dan huwa il-15 il-premju il ċiva raġel tiegħi finqas minn sena. Illum huwa l-ewwel ċittadin mill-golf qarbi li qed jirċievi il-Premju Sakharov. Sinjuri, nixtieq nirringrazzjakom talli tajtuni dan l-unur din l-opportunità illi nindirizzakom għawek illum. Biex nikwota raġel tijaj, aħna nishtiqu il-ħajja lil dawk li jishtiqunna il-mewt. Grazzi ħafna tal-ismajtuni. setzt Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich. Signori, colleghi. Jina fissimkom nirrangrazzja l-Sinjura Haider. Jina qabel din il presentazzjoni tal-lum kell-opportunità li kolli taħdita twila ma' Sinjura Haider u naħseb illi taqbel miegħi jekk ngħid illi eh, inti semmejt li itlet tlet titfal eh, ta'kom għandkom tifla ta' 12 sena, eh, tifel ta' 11 sena u tifla ta' 8 snin ta' tlet titfal qed jistennew missierhom jiġu lura fil-Kanada. Is-Sinjura Haider qalt li illi kull darba illi s-sur Badawi kellima isaqsija xi ħaġa. Isaqsija fakkar li tfal fija. U naħseb kollha kemm aħna nistgħu nifmu xi fisser għal missier din is-sitwazzjoni. Għal missier u għalhom illi eh, titkellem ir-raġel tagħha f'dawk il-kondizzjonijiet. Ir-raġel tiegħek kull darba jitlobni għajt il-tfal biex ma jinsewnix. U naħseb issa saħna qed nagħtu kontributu ukoll sabiex it-tfal ikun jafu illi missierhom ma ntesix illi aħna qed niġġieldu din il-ġlieda miegħu. U kulħadd f'din il-kamra huwa mistaġeb bil-kuraġġ kbir tiegħek. Good afternoon, colleagues. U l-afsunar tajjeb, kollegi, issa sar inkompli bil-ħidma tagħna. U skont ir-regola wieħed ħamsa tnejn paragrafu tnejn u wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President jixtieq irressaq din il-proposta biex nikun hemm bidla fl-aġenda tal-lum Il-rapport ta' Sinjura Valero fuq l-esportazzjoni tal-armamenti ser jitieħed bħala raba punt fl-aġenda tal-lum għal-offsinar wara il-dikjarazzjoni fl-20 anniversarju mill-ftejim and Peace. Hemm xi oġġezzjonijiet? M'hemmx oġġezzjonijiet mela allura napprovaw din il-bidla fl-aġenda. Issa, naddu għal-votazzjoni għandna tliet rapporti, rapport Gualtieri, l-ewwel wieħed huwa eh, dwar mandat tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Has everyone voted? Kulħadd ivvota?